kellna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Dan irridu nevitawh. Għalhekk ejjew namlu xi ħaġa. Grazzi ħafna Signora Kommissarju, dibattitu malu, nirringrazzja l-interpreti u l-uffiċjali tal-plenarja għal paċenzja tagħhom. Il-lejli tajjeb.